Hawn il-minuti nistgħu nqisuhom bħala adottati. Il-punt li jmiss. L-awtoritajiet kompetenti tal-Litwanja eh, talbu tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sur Viktor Uspaskic pala riżultat ta' proċediment ġudizzjarju fil-Qorti Reġjonali Vilnius. Skont ir-regola Eh, sitta paragrafu t tar-regoli tal-proċedura nirreferi il-kwistjoni l-Komitat kompetenti fuq l-affarijiet legali jiena mill-IPP waslu li għatta tal-bit għal-tibdiliet fis-subija fil-komitati parlamentari u delegazzjoni interparlamentari. Il-lista tal-ħatrit hija